kas u ħat tkompli tqajjem dan il-punt ma l-autoritajiet Ċiniżi. Grazie, President. Vielen Dank, Frau Kommissarin Hedegaard. Zum Abschluss der Aussprache. Grazie, Kommissario Hedegaard. U issa biex nagħlaq sitt mozzjonijiet. Tres u dibattatu malu u l-votazzjoni ħad tibda issa. Ħanibdew l-ewwel bil-vot fuq il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar il-vjolenza kontra l-lesbjani drittijiet tal-persuni tal-LGBT fl-Afrika għandna mozzjoni konġunta minn ħabes gruppi politiċi. Ħanivvotaw l-ewwel fuq paragrafu tlieta dak favur. Anzi, fit tlet partijiet dan, l-ewwel parti paragrafu tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet ħanitċekkja nanna verifika eh, elettronika votazzjoni miftuħa. Bissjen, Jetzt ist die Abstimmung eröffnet. Għamali alle Il-votazzjoni malu maluqa kulħadd kulħadd ivvota iva. Il-votazzjoni malu għak. Maddiċ. Wer ist dafür? il tlet parti dak favur? Kontra? namel verifika oħra probabli stess riżultati votazzjoni miftuħa. Għamal għab kishtimt? Kuħat ivvota vota votazzjoni maluqa. Iva fil-fat l-istess maġġoranza ma Paragrafu 16, test oriġinal dak favur, kontra. Enero. probabli l-istess maġġoranza, xek donnu, votazzjoni miftuħa. U fil-fat maddiċ laqqas, maġenza differenti ma xorta maddiċ. Paragrafu 18 dak favur kontra ene kontra law, votazzjoni fsuħ. Għamali abgestimmt, Votazzjoni maluqa maddiċ. Paragrafu 19 dak favur kontra astenzjonijiet. U maddiċ. Paragrafu 20. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. Da favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tieni parti dok favur. Kontra. Maddiċ. L-istess maġoranza ta' qabel il-premessa o e, fit partijiet, fit-test dak favur, kontra, attenzjonijiet għaddejt it-tieni parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Tiret parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ laqas. Issa naddi mela għal-mozzjoni ta' rizoluzzjoni kollha kemm hija kif ġiet emendata votazzjoni elettronika l votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Kulħadd ivvota votazzjoni Il-mozzjoni għaddi 33 favur 24 kontra. Unaddu issa għal mozzjoni tal-rizoluzzjoni fuq libertà tal-espressjoni fil-Bielorussja u għonek għanna mozzjoni konġunta minn ħames gruppi politiċi u sur Paxka. Il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni kollha kamida favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U issa għal mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq l-aborti sforzati fiċċina u nibdew bil-mozzjoni għal riżoluzzjoni minn sitt gruppi politiċi u s-sur paska u nibdew b'emenda tlieta għal paragrafu 2 dak favur. Kontra niverifikaw votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni mill għaddit. Il-test oriġinali għalek U naddu għal testa wara paragrafu 7 emenda 2 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 4 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Wara permessa de emenda wieħed dak favur kontra astenzjonijiet en verifikaw il-votazzjoni mifsuħa Amenda numru Għat il-vota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu issa għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni kollha kemmi u hekk kif ġiet emendata votazzjoni elettronika votazzjoni mifsuħa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung. Kuħat vota votazzjoni maluqa. Il-mozzjoni għaddit. Signora Verge. President, aħna ħadna ħafna ħin biex nħejju dawn il-diskussjonijiet eh, fil-proċedura ta' urġenza fil-laqat fejn niprofa nħu eh, konsensus aħna bejn il-partiti imma il-gruppi jiġu ras u emendi illi imorru kontra rizoluzzjoni nis li damu ħafna jħejju dawn il-rizoluzzjoni konġunta jisfaxxalan fi xejn ix-xogħol naħseb illi ħasra kbira għax-xogħol kollu illi jsir. Aħna suppożana naħdmu l-kol fl-imkien f'dan il-ħemiċiklu, speċjalment it fuq fil-laqat tlieta għan nofsinar, meta ma tantx ikunaw Eh, minna prezenti. Grazzi, Signora Veġġa. Nassumi illi il-grupp l-oħra wkoll li jaqblu miegħek ħaj rikonxu dak li jgħat issa il-minuti ħajkunu fil-sess